So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächster Punkt zur Tagesordnung. Fil-axxija tajba, eżis kollegi, il-punt li jmiss huwa dikjerazzija, dikjerazzjoni mill-Kummissjoni rigward lajnuna tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea l-Eritrea fid-dawl tal-abbużi ta' dokumentati ta' drittijiet tal-bniedem. Nixtieq nagħti l-kelma lill-Kummissarju Mimiċa. Mimiċa, grazzi. Onorevoli membri, nilqa din l-opportunità biex inkunu nistaw nittrattaw dan is-suġġett tal-għajnuna l-Eritrea fid-dawl ta' drittijiet ta' abbuż ta' drittijiet tal-bniedem. Dan huwa wieħed mill pass mill-punti l-aktar importanti tal-politika barranija tagħna. U uh, lajnuna li rridu natu li d-dinja kolla tinkludi anka l-Eritrea. F'dan id-dialogu iżdanka b'mod pubbliku aħna esprimejna tħassib tagħna illi l-Eritrea qed tkompli tikser il-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Aħna nixtiequ li jkun hemm azzjoni konkreta bħal per eżempju il-fatti li jiġu liberati il-priġunieri li ilhom jinżammu fil-ħabs fil, fil, fil, fil 2001 L-Unjoni Ewropea qed eh, titfaddaw fuq dan it-tħassib anka fil-fora internazzjonali bħal per eżempju il-laqat tal-Kunsil tal-ġnus maquda drittijiet tal-bniedem fejn qed nisqu sabiex